Se niltaqgħu għada fin fin-nofsija. Une séance de demain, oublié de vous dire ce que vous savez déjà, mais je le... Skużawni? Il-laqa fil fat ser tkun bejn id-disa u s-sija. L-agenda ovvjament hija disponibbli, skużawni ta' dan iżbal, dan huwa disponibbli fuq il-Parlament